jina u zawġin minn zawġ zawġ minuti oħra, allura naħseb li laħjar nibdew din il-laqa. Nishtiq l għonet nifraħ il-kontributi tal-rapporters tagħna illi ħaddajna zawġ working documents u illi jissa tana rapporti ħajn ħadfata fuq rapporti ġimma li mġejja. Allura aħna issa Natu ċans li shadows l-ewwel hemm rapporter ta' simon bat shadows u um, mill-komitat budget u l-membri ta' komitat budget ukoll. Fili Burger. Grazzi, ċer. Deġa kena sniħ. U ħejjejna it-tieni dokument fid-dawl tal-prezentazzjoni illi aħna smajna dakinhar u għabbażi ta' dak illi qalu ix-shadows mill-gruppi. Pala punta prinċipju. Jek intom tħarsu lejn l-intervista ta' Mario Monti, għanikota mir rapport Monti wis jibżali li il-politika korrotta l-lakuni strutturali of the, EU, of the EU. Staj wasala kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan il-klim pjuttost drastiku. Dak li għal Monti għandu raġun għax termini tal-valuri u l-prinċipji li aħna naqsmu li huma mnaqxa fit trattat jew nżobbu magħhom jew inkella fid-dinja tal-punent ħankunu mixin lejn il-populizmu nazzjonali u nazzjonaliżmu. Dan ġenna nitħasbu u jorbot ħafna ma dak li qed niddiskutu hawnhekk illum. Il-kapaċità buġitarja taż-żona euro, ovvjament il-mistaqsija hi x'inhu possibbli dan it-tip ta' klima. Qed immorru lilin iż meta ngħidu illi minħabba li s-sitwazzjoni politika qed tiżviluppa b'tal-imod u ċarrament ħafna nies huma mħazbin dwar is-sitwazzjoni personali tagħhom. ħajkompli assoċjaw l-Ewropa ma' teddit li jaraw mill globalizzazzjoni u li ħajkompli jaraw l-Ewropa bħala mit-teddida, jivri mus jaraw bħala mit soluzzjoni. L-għarru minħabba fekk għagħanna noqoltu dejna fuq zaqna ma namlu xejn. Jow, nażlu soluzzjonijiet li huma qalbina ħafna minkejja reżistenza li jkun hemm biex ikun hemm stabilizzazzjoni tal-Ewropa għall poplu. Dan huma l-punti ewlenin li nħarsu lejhom meta nħarsu strateġiji differenti. Ovvjament, leġittimu li ngħidu li aħna jridu nieħdu b'ħafna passi żgħar li ħajwa sanna għal tagħna. Iżda la il-mistoqsija ewlenija li tqum issa hija dwar jekk għandix biżżejjed ħin li nagħmlu dan. Għalissa, għabtu eh, bħiċna, ma firxa siħa kriżijiet li jiena fil-karriera ta' politika tiegħi qatt ma rajt daqshekk intensità. Hija ħaġa li ħawadna li diffiċli ħafna. Ma jekk ma nagħmlu xejn mela sentejt li toħra, nispiċċaw għada fejn l-Unjoni ma se tibqa' kif inhi, ħajkonna mm, nirġaw naħsbu ftit u naħsbu kif ħal nerġgħu nibdew kollox mill-bidu. Eh, ovvjament, dak li qed niddiskutu hawnhekk mhux se jferraħ u l-istati membri ma jrid isir. Fit-tieni dokument tagħna aħna għajjemna firxa ta' mistoqsijiet U forsi nsaqsu il reprezentanti tal-grupp biex jitrattawa, per eżempju, il għaliex għanna bżon kapacita budgetarja. qabel ma nadduru għal dan il-punt, rridu nsemmu wkoll il-punt tal kustjoni fiskali, paċta fiskali, strumenti li għandna llum mill-lat tal-Kumitat Budgetarju l-Fondi Strutturali ta' Koezjoni, l-FC, Izvilup Rurali, Dan kollu biżejjed jew li sew nagħmlu aktar biex ikonna xogħol kabbir u kabbir sostenibbli. Biex naraw illi dawn jorbtu in-nies iktar dak li ndux xaqsam rapportax pajjiż pajjiż. U dan wasal għal forsi ċettanza bażika għal qabel ma nieħdu passi tal-ġejjini Issa l-kwestjoni ta' kapaċità budġetarja rridu nżommu sebajnejn u naraw li dawn affarijiet jibqgħu ċari. ma jien naqblu hawnhekk illi lan huwa s-suq wieħed. U l-munita hija waħdanija u kulħadd jaqbel li din eċċezzjoni u pajjiżi li m'għandhomx eċċezzjoni f'ċertu punt. Huma mexjin lejn l-ewro u aħna bżonn strumenti komuni għaliex aħna għandna interessi komuni biex ninaqdu għabbażi ta' trattat u naraw xaqadna u mhux xifridna. Għalhekk għandna dawn l-istrumenti għabbazi tal kodeċizjoni tal-Parlament għara kollox. Li inti tibna tibni budgetarja budġetarja żona euro tkun fej tkun hija problema, għad wasal għal-periklu. Naraw għadi minnħabba, per eżempju il-fondi fiduċjarji trust funds li għedin jiġu outsourced għaliex budgets paralleli li qed jippruvaw jagħmlu politika ta' koeżjoni strutturali iktar soda ġib maħa bosta riski. Allura rridu ikollna l-idea ċari dwar dan għaliex. Meta niġu pereżempju s-sussidji, jew il-flejjes li xi ħadd jikseb għal għanajiet ta' investiment jew għal dak li huwa l-rata ta' is-sitwazzjoni ta' rata ta' interessi tal-lum mhix kwistjoni biss li jkollok iktar fondi pubbliċi, imma palma qal Ludwig fil-Ġermanja il min qed iwaqqaf il-ekonomija is-suq l-ekonomija tas suq soċjali hija l-fiduċja li tħollu torbot u rridu natu aktar kasa. sepp li nistaw nibdew malar malar foqs ma fejma ma nirżom bidliet. Hemm ħafna modelli interessanti li semmejna pal per eżempju il-professur Roxanen u s-sistema ta' riassikurazzjoni dwar responsabilta partiċipazzjoni ġenerali li u il-ġustizja ġenerali. Dan kollu jibba sinjal ċar illi aħna marridux illi neħlu f'diskwit bla f'dawn it-tip ta' negozjati. Aħna però jridu nibdew mill-aktar fis biex nagħmlu l-emendi li hemm bżonn. Ma pereżempju l-ASM. Iżvilupp legali, il tal-bażi legali bħalissa sejra l-ar, kif ħadd fuq di? aħna użajna um, il-fondi li kena dak li għandu xaqsam il-46 miljon eku. U mbagħad kien hemm um, l-ammont li kellu jissellef għal ċertu pajjiżi. U minħaseb li forsi dak il-fond ma kienx biżejjed dak l-ammont. Għal dak li huwa l-wieħed tnej tnej kien parti minn negozjati u li SFM ġi adottat dak iż-żmien 60 biljun bej l-MFF u il-limiti massimi budgetari. Ma konsilu l-Parlament ma setawx jamlu għadi, dan u għetimu l-kontra, kien għetimu l-kontra il-Parlament, il-ġutiet tal-Parlament, bat konna din irranġajnija fil-proċedura budgetarja, u mistanna li jessem bażi intergvernattiv għax dak iż-żmien ma kienx hemm soluzzjoni, l-affarijiet qegħdin jevolvu m'ċertu mod li timur kontra l-metodu komunitarju. Ovvjament ma fissirx li metodu komunitarju ħaj jara li kollox se sew ma l-affarijiet għax dak li huwa fil-komunitarju jara li l-affarijiet jimxu kif suppost. Per esempio, ma bat fl għandek fond monetarju, mux għedin ċi kontra l-IMF għaw imma fl Dawn ipoġġu l-flejjes dan il-fond monetarju pala assikurazzjoni. Mbus jizaw l-arfin espert tal-IMF. Iġifri nistaw nikdbu rapport illi rifletti idejat li diġa kienu għemmek fl-2010-2011, ovvjament li jessem jista jindbidel jitbiddel fond monetarju. Imma dan irid isir ikun hemm il-bidliet konstituzzjonali neċessarji l-ewwel li jakkompanjawh għandna kwestjoni ta' teżor, pereżempju, u teżorir xi xi ta' x'sura se tieħu din istruttura. Eh, kan nkunu kredibli din naraw x'tib ta' bidli iridu jsiru ta' kunċett ta' gvernanza u responsabilità għal żona euro għal dan it-tip ta' struttura ta' teżor irrit eh, ikun hemm miżuri ta' insolvenza sovrana jekk il-pajjiż pajjiżi ma jżommux mar-regoli u li tkun qed isiru pis fuq ħaddieħor. U dan irid jiġi bħala pakkett imbagħad Bara dan irridu niddiskutu x'għandna bżonn bħala kapaċità fiskali biex nassorbu x-xokkijiet. Nasib li diġa semmit. Nara żviluppi pożittivi fil konsil Filip Majstrat qal illi wara l-kwinti hemm iktar appoġġ għal kondizzjonalità li jkun memus ma' programmi li b'xi mod dan jista' jkun forsi intaffu ftit il-ħruxija tagħha b'xi mod. Però fuq li biex tal-kapaċità fiskali xi ħaġa li nikkonsidraw fl-istess ħin aħna jridu Nebbu ċertu testijiet biex naraw kemm kbir. ċer jina ma diskutejt ġew l-affarijiet mal korrapporter imma ċertu punti li jina xan iftaħ diskussjoni. Pero nx beħres. Grazzi. Dispeċini tal-li ġejt tard kelli problemi f'Pariġi bal-Marie José. Aħna, Inħossu li dinja responsabilità tqila ħafna li nerġaw nirridġaw inizjattiva tal-Parlament għal budget taż-żona euro. int għalu, insomma li aħna minna ta' konsultazzjonijiet u dak li jintom organizzajtu pala laqat pala personi li kemtu responsabli dan id-dossier kienu tassew tajnuna ħafna xċaraw l-affarijiet, inkluż il-kontribut għal-IMF, u l-Bank Ċentrali u l-Gvern tal-Bank tal-Olanda dawn kollha kienu kontributi importanti. Għax palma għal Burger. Jiena ma nistax nibda dan ix-xogħol mingħajr ma nagħlaq għajnejja għal sfond tiegħu. Aħna kollna nafu sew illi din il-kwistjoni tal-budget speċifiku għal żona euro Ija, Eh, li attak fuq il-konstruzzjoni ekonomiku monetarju u eh, sar ċar mill-blueprints meta novembru 2012. U mdakinhar lem l-analiżi kollha eh, kellhom dan il-lat dan il-pilastru nieqes. U il-xogħol illum li l-ġurnata għaddej f'kuntest fej fl-aħħar il-kulminazzjoni tar-riflazzjoni il kulminazzjoni tar riflazzjoni ekonomika u akademika hija konsiderevoli u palissa irridu nprovaw nfissru s-sfond mod eżawstiv komplut e, fejn nistaw ikoll nirriflettu fuq il kwistjoni u pala il-Parlament Ewropew rrit ukoll b'xi mod nagħmlu riflessjoni fuq e, il- e, l-lat ekonomiku u l-fattabilità politika. Ix-xogħol tagħna irrid ikun it-triq tan-nofs bejn it-tnejn. Eh, u għal dak il huwa parlament Ewropew. Dan eh, ma fiex ma ġiex waħdu mis-sema dana kien riżultat ta' ħafna riflessjoni aħna l-koll għandna responsabilità li nagħmlu rapport fuq il-gvernanza ekonomika Ewropea illi tpermettilna li nifukaw fuq il-fallimenti tal- il-zona ekonomika monetarja u naraw kol xem li u soddisfaċenti u lef il-għalla ta' investimenti. Illum il-ġurnata dan il-rapport ser jiġi eżaminat fil-plenarja, fil-ħarifa, jekolla ximxi sew. U eh, il- il Europea Ewropea kellha treġixxi f'dal tal-referendum tal-Renju Unit u jkunx ikun il-riżultat ir-rabta bejn it-19 stat membru taż-żona euro. Is-seba membri mhumiex parti mi żona euro li jixtiequ jinaqdu ma' żona euro mbagħad it-tnejn li għandhom opt-out hija essenzjali il-kooperazzjoni tagħhom. U jiena ma nistax għajnejja għax-xogħol illi saru fejn il-Kommissjoni fuq kwistjonijiet konstituzzjonali kemm jekkux fil-rapport Brock Bresso li għal-qalba għal-album ħafna li għamlu parti mit-trattat u mbagħad ir-rapport ta' Guy Verhofstadt fuq eh, xi għax għandu jsir li mit-trattat. Dak huwa t-sfond, issa. Fuq l-approċċ innifsu palma għal Reimer Berger u dan is-semma ħafna drabi aħna irridu nifokaw fuq il-reazzjoni tagħna lejn erba' kustjonijiet li dokumenta ħidma jistidna namlu. Pella, mela, l-ewwel net. Għandna bżonn budget ta' zona euro li xi ħaġa li issa mistoqsija wieġibnija, imma l-mbatt it mistoqsija għalfej. Il-tweġiba hija biex nirraġixxu għal dak li huwa nieqes fil-kostruzzjoni tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja llum u eh, għawek isnet nirrealizzaw li għetin ħeju il-xoltana fuq tlet filastri l ewwelnet il-funzjoni illi daħal fisseħ meta jkun hemm istabilta ta' Ewropeja, ġifieri stabilta li inti tassorbi x-xokk li mhux simetriku fi żona euro. Mbagħad identifikajna il-kwestjoni ta' xokk simmetriku Eh, fiż-żona euro u mbagħad rajna wkoll il kundizzjonijiet ta' konverġenza fiż-żona euro u rajna li l-istudji kollha mill-2008 juru illi dak li, li kienet suppożizzjoni ewlenija ġifri l-konverġenza tal-ekonomija fiż-żona euro ma l-ġiċ verifikati għal l-lin mill-kondizjoniet li kienem fil-patta stabilta' dwar l-importanza t-tip u dak li kellu jitjib bejn l-istati membri. Issa, rridu naraw esattament li ma għodda għad huma dispożizzjoni tagħna biex naraw kif nużaw dan il-budget. Hemm ovvjament importanza ta' pilotaċ għal dak li huwa żona euro, żona ekonomika, monetarja fuq ta' konverġenza. Irra bażi ta' xogħol li sar minn ħatakom, Sur President. Intom kontu ma' Gaj Verhofstadt u Brok fil-parlament dak fil-mandat ta' qabel kien hemm kodiċi ta' konverġenza niverifikaw dak illi ser jippermettina illi marru lilin minn l-elbu dan l-intopp li għanna u dimna. U li nipruvaw naslu għadon il-kriterji ta' konverġenza li l-istati membri għandhom biex naslu għazzona euro iktar b'saħħita. Fuq l-lat ekonomiku, bat l-argumenti huma konvinċenti ħafna jipermettu li jahna fiż-żona euro innibnu stabilizer automatiku illi juri illi eh, l-istati membri dan inbeda taħt regolamenti li jaħdmu tajjeb ta' gvernanza ekonomika u li dejja li inpod naddu indaħlu ammont ta' flus għal qatt għal qatt ammont minimu illi kopri ċertu stati membri tal-grupp euro illi ekonomikament eh, kollox jiġi diskuss imma illi jider li mux sejrin ħazin ħafna u li dini għet u il-kondizjoni politiċi li għan u ma l-obbligu li jimplementaw. ħagħoħra, minn fejn ġejjin il-sorsi ta' finanzjament biex nżoqqu dan il-budget ta' zona euro. Um, Għalek fil-xoltana ma' Burger, aħna fokajna fuq lat illi enna biex nċaraw l-affarijiet, il-rabta bejn il-dibattitu u il-dibattitu li għandu xjaqsam ma' revizjoni tal-qafas finanzjarji plurianwali. Il-qafas plurianwali huwa qafas illi għandu xjaqsam ma' 28 stat membru u jivolvi 28 stat membru. U jekk aħna rrid konna din id-diskussjoni tal-budget ta' żona euro, kun diffiċli li aħna nanticipaw il-budget tal-Unjoni f'din id-diskussjoni fuq il-budget ta' żona euro. Għalhekk aħna rridu nħarsu lejn affarijiet oħra, anki jekk ovvjament irridu nqisu ovvjament kemm importanta l-żona euro għaliex nix ħażin hawnhekk, imma ma nistax ngħidu li ġifieri rridu nagħmlu reforma tal-fondi strutturali l-alfa omega meta qegħdin improvaw inħadmu il-budgets taż-żona euro li l-iktar ħaġa importanti jaħbu sew. Dan jemel parti mill-roadmaps li għanna, mill-għazlit li għanna qoddimna. Mil Isu bebet uħat neutri l janna nsemmu, ovvjament għandek il-kwestjoni tal-Eurobonds, anki jekk politikament eh, għanna kontest diffiċli għonek. Il-possibilta illi u kollok loan resources speċifiċi u mod partikolari il-meta aħna tkellimna mal-Bank Ċentrali Eh, fuq inizjattiva ta' għatta kollegi tkellimna fuq l-ipotezi illi nerġaw ndaħlu fil-budget ta' zon euro il-benefiċċji li jistaw jatuna il-Bank Ċentrali Ewropew. Ħaġoħra, jardu nsemmu huwa l-mekanizmu Ewropew ta' stabilità fejn aħna dan jippermettinna illi ikkonna massa kritika li hija importanti jekk aħna ħanejnu li nerġgħu nġibu fuq saqajja żona euro jiexa ħagġa li jinkollu konna qed nitolbu għalija illi li jasem ikun involut, dan huwa fil-fatt previst fit-tieni pass. Aħna rridu nqisu il- il-marġni tal-mekanizmu ta' stabilta ta' mezzi ta' kif nistaw il-finanzjaw il-backstops tal-Unjoni Bankarja. barra minnek il se ta' finanzi musta se noqgħod intawwa li żejjed hawnhekk. Iżda aħna naħdbu fuq tliet affarijiet. L-ewwel net ma jistax ikun hemm gvernanza ekonomika, demokratika mingħajr ma jkun hemm involviment qawwi mingħajr tal-Parlament Ewropew jew Parlament taż-żona Ewro. U aħna hawnhekk irridu niġbu lezzjonijiet mill-passat. Fl-modi meta aħna kien ftajm li ma kienx ikun possibli bejn l-istati membri kollha taż-żona Ewro, jew kollha tal-Unjoni Ewropea raġunijiet tar-regoli ta' unanimità, qafsa li l mit-trattat ġew immaġinati li mamilizzaw eh, l-wieħed mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni li hija tal-Kommissjoni um eh, li warrab kien warrab il-Parlament. Imma issa jridu eh, nfokaw fuq id-dritt tal-vito illi huwa eżerċitat, kien eżerċitat fil ftajim ar renju Unit u rridu nevitaw li situazzjoni palma rajna ma jistax jessir iktar għal dik li hija stabilità ekonomika eh, fiż-żon euro. Issa, fuq il-budget, aħna tkellimna ma' Ministri kollha tal-Finanzi, eh, votajn li ġi aħna votajna unnek fitan il-Parlament fuq f'dar rigward, imma aħna rridu li konna formoli intermedjarji li permettuna li konvinċu ir-responsabilità li għandna illi aħna il-budget tagħna il-budget ta' zona euro nkunu involuti fihom u mal-Ministri tal-Finanzi. U rridu koll nitkellmu mal-Bank Ċentrali Ewropew ġaraw kif jista' jsir dan. Barra minn hekk, l-organizzazzjoni tagħna stess. Huwa komitat tagħna tal-affarijiet konstituzzjonali, Rangel, edda tipprova tara kif eh, is-sistemi li tpoġġew fis-seħ fil-mekanizmu ta' supervizjoni tal-Unjoni Bankarja tista' tiġi trasposta fil-qasam parlamentari. Musta noqgħod ntawwel iż-żejjed iżda naħseb hemmhekk hemm sors ta' inspirazzjoni utli li ta' min eh, nifluwa mill-aktar fis. Merci. Grazzi ħafna Fange Perez, issa xandu Rapporteur, għal żewġ minuti. L-ewwel wieħed Siegfried Murzan. President, nirringrazzjak l-ewwel net, permettili nirringrazzja l-żewġ co-rapporteurs tax-xogħol li għamlu s-sissa fuq iż-żewġ eh, dokumenti ta' ħidma kif ukoll qasmih li kienu organizzaw f'Marzu. fil ferma tiegħi l-iktar ħaġa importanti għandna bżonn niċċaraw hija għaliex għandna bżonn din il-kapaċità fiskali u fil ferma tiegħi billi l-kamp ta' applikazzjoni ġifiri fil-femma tiegħi għandna bżonn nqawwu r-reżiljenza tal-ekonomiji tagħna minħabba kriżijiet ġodda għax qabel il-kriżi u mbagħad il-kriżi żgur ġejja ma ma nafux eżatt minn fejn se tiġi. U l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa l intejbu l-kompetitività tal-ekonomiji tagħna l-istrument li għandna bżonn napplikaw fil-femma tiegħi huma r-riformi strutturali u hemm bażi qawwija għal riformi strutturali bħala bażi tal-kapaċitajiet fiskali fir-rapport ta' l-erba' presidenti. Jiena naqbel ma' rapportez meta jgħidu li għandna bżonn nivalutaw l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna u nemmen illi l-iktar ħaġa importanti huma il-CSRs. Meta narawhom Ek l-istati membri dan iridu jagħmlu imma aħna kollha disappuntati mill-fatt li ma jieħdux daw il-miżuri u jekk inkunu nistaw finanzjament eh, natu inċentivi għal dawn l CSRs, nasib dawn huma strumenti tajbin biex nkunu nistaw nimplementawhom. Issa għal dik li rabta bejn iż-żona euro u dawk il-pajjiżi li mhumiex fi żona euro, issa għandna 19 il-membri tal-żona euro u l-istat membri li jaqgħu li lin mill-żona illi m'għandhomx eh, l-obbligu li jissieħbu Danimarka u r-Renju Unit imma l-oħrajn illi għandhom l-intenzjoni ma obbligati li jissieħbu fil-żona euro fil-meda medja ta' żmien għandhom bżonn ikollhom opportunità illi jissieħbu f'dan il-kapaċitajiet fiskali mħabba kollha l vantaġġi kollha Para l-aħħar punt għandna bżonn nkunu pragmatiċi għal dak li huwa l-volum tal-kapaċitiet fiskali x'inhu eh, fattibbli politikament ma nirridux nagħmlu dak li jistgħu jagħmlu l-istituzzjonijiet bħala eh, CBOCM u oħrajn, imma dawn l-istituzzjonijiet li ma jistgħux jagħmlu dan għandna bżonn nagħmlu aħna. Pereżempju il-President tal-ICB tisaqsi lil stati membri biex jagħmlu xi ħaġa implementaw ir-riformi li jtejbu l-kompetitività tal riformi u ma ma nkunux mill-qutin mill-kriżi li ġejja. Grazzi ħafna. Issa Paul Dang. Grazzi ħafna, President, nixtieq nirringrazzja l rapporters għal riċerka tagħhom u għal dokumenti tagħhom. Jina naqbel ma dak li qal Onorevoli Berger. Għana qegħdin sitwazzjoni perikolusa għanna munita komuni imma m'għandniex politika komuni għax m'għandniex strumenti komuni. Dan ifisser illi l-lum qabelada hemm l-opportunità illi tisfaxxa iż-żona euro. Walek, fid-dawl ta' limitazzjonijiet budġetarji aħna jridu nilqaw għal kriżi li ġejja xiġri jekk il-żona eh, euro tistaġna Eh, tifaċċa ostakoli li ma se tkun reazzjoni. Jiena naħseb għandna bżonn naħdmu biex nipreparaw kif se nilqgħu l-kriżi li ġejja. U iva għandna bżonn li konna laqda bankarja x'għandna bżonn naqdaw dik ir-rabta l teżisti bejn is-sati membri u l-banek. Nasib dan huwa punt kruċali, ma huwa kruċali wkoll inħassnu l-kapaċitajiet tagħna għall-istati membri li kollhom politiki ta' stabilta għax mingħajrhom xokijiet asimetriċi u simetriċi se jolqtu b'mod negattiv ħafna l-ekonomiji tagħna u m'għandniex risposta għal-jom għax il-kapacità biex wieħed jassorba eh, din dan il-periklu ma jeżistix għalhekk, però it-titlu ma joġobniex tal-rapport għax nitkellmu biss fuq l-istrumenti u għandna bżonn ukoll nfasslu li huma l-anijiet u l-kawsi u għalhekk din ħaġa fondamentali għaż-żona Ewro iġifiri possibilta illi ikonna politiki li kunu favur stabilta. Ma il banda l-oħra, sotisfatt li r-rapporter se jipprovaw ifittxu mezzi kif jistgħu jkollhom dawn l-istrumenti komuni ġodda fil-qafas budgetarju Ewropew. Din hija ħaġa kruċali skont dan wasanna għal mekanizmu ta' kontrollu gvernanza li huma demokratiċi. U waħda problemi li għandna fl-Ewropa hija in-nuqas ta' flessibilità u għalhekk eh, natur l-perċezzjoni li aħna maħniċ biss politiki imma wkoll burokratiċi. U għalhekk hemm jiġi tħassib tiegħi mhux biss fil-budget eh, fil-Kumitat tal-Ekon imma fil-Kumitat tal-Budget. Għax meta nitkellmu fuq il-budget u fuq il-munita komuni, isom l istati membri jdu biss jieħdu l-vantaġġi minn flok jaraw ukoll l-iskop li wieħed komuni. Grazzi ħafna is-Sur Kolmer. Grazzi ħafna s-Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l żewġ rapportez għal xogħol ta' tlistija tant tajjeb tagħhom. Jekk se nitkellmu fuq kapaċità baġitarja tal-żona euro, allura għanna bżon ninotaw il-kelma euro li tfisser munita komuni li l-istat membri ta' zona euro ma jkollhomx il-possibilità li jużaw aġġustament tal eh, munita biex jagħmlu tajjeb għal problemi li għandhom fl-ekonomiji tagħhom. Problema ewlenija li konna nafu biha mill-bidunet. Imma l-performance ekonomika ta' majna illi tadatta ruħa fl-aħħar mill-aħħar biex hekk ma jkunx hemm bżonn għall aġġustament tal-munita bħala biex tagħmel tajjeb għal dan nuqqas ta' bilanċ imma bżonn naċċettaw li fl-2016 qegħdin fit-tmien sena tal-kriżi bħala riżultat tal-euro u daw kollha li jgħidu illi l-euro se wassanna għal xi tip ta' ċenna tal-art ekonomiku dispeċini dawn in-nies insew ir-realtà li min jew l-istati membri reġixxu bl-istess mod jew ma jagħmlux hekk u jkollna bżonn li naraw id-differenzi ta' bejniethom. Il-pajjiżi tal-żona euro li ma jiridux u ma jistawx iżommu l-pass, allura għandhom bżonn ikollhom l-opportunità li jħallu iż-żona euro. U għalhekk ma nifhimx kif nistgħu nitkellmu fuq kapaċità baġitarja tal-żona euro mingħajr ma nwieġbu għal din il-mistoqsija Isna t-niprofaw namlu s-sawa minnajr numri. Unbat xnajdu fuq l-standards eh, soċjali kif se nispjegaw li ċittadini Ewropej illi fċertu pajis in-nies jistaw jieħdu l-pensjoni ta' 60 sena jew 68 sena ma' f'pajjiżi oħra jgħidulna seba' 60 jew 70 anzi. Nistaw nispjegaw li ċittadini Ewropej iva imma hemm xi tip ta' kumpens finanzjarju għal dawn id-differenzi u dan il-kumpens finanzjarju minn fejn se jiġi jekk qed nitkellmu fuq kapaċitajiet budġetarji ta' żona ero dan ifisser zona ta' unjoni ta' trasferimentu qatt ma kienx eh, pjanat għanna trattat ta' Masrit fisseħ u s-sur Berger kellu ma ta' qal illi fil-futur nażon imżommu ma' trattati imma li xallura ma' nżommux ma' trattat ta' Masrit u għacċar massimu ta' 3% ta' dejn kull sena u 6% eh, limitu. Honorable Learner. Kieto puħejo. Grazie ħafna, President. Tajjeb, li għedin naraw li fil-panel ta' esperti li konna smajna reċentement tkellmu fuq ir-riskju tal-periklu morali ġifiri tal-sistema tal-abus tal-sistema li jista' jwassal għal trasferimenti ekonomiċi mhux adattati u dan ikollu bżonn eh, kontroll minnaħa tal-istati membri tal-politiki tagħhom u kif għallu membri tal-panel sissa l-esperjenza ma tagħmilx referenza għal dan. M'hemmx biżejjed possibilitajiet tal-koordinazzjoni u għalhekk il-possibilitajiet biex jiggwidaw il-politika tal-istat membri biex il-periklu morali jkun kontrollat mumiex eh, mhumiex eh, inċiżivi għalek u għalhekk aħna tiddiskutu hawnhekk ħaġa importanti ħafna biex nigwidaw il-politiki tal-istati membri imma tfisser tant trasferiment sovran lejn l-istati membri illi ħafna sistemi demokratiċi tal-Unjoni Ewropea li jkunu inutli wara dan it-trasferiment. Ma nix nitkellmu biss jekk hux possibbli jew xi ħaġa li jixtiequ fid-daw ta' demokrazija għal dak li huwa l-finanzjament u l-kumpens finanzjarju ma fil-working paper din diskut mal-kollegi tagħna semmejna l-użu tal-fondi tal-ISM għanna bżon niftakru però il il-mekanizmu ta' stabilta huwa mekanizmu ta' kriżi, u l-azzjonisti huma il-membri tal-IMU tal-Istati membri ġifir ma jistawx jiġġetidu huma stess waħedhom u l-istess jottu kollha l-ECB. u rrikavat rikavat li kien possibbli. Da jiddependi minn dak li jridu l-Banek ċentrali ma' parti mill-ECB. Ovvjament stat membri jista' jtrasferixxi l-qliħma mbagħad għandna bżonn nitkellmu fuq realtajiet politiċi. L-struttura ta' gvernanza tista' tkun dajfa wis kif ġiet proposta. Għandna bżonn bilanċ, ir u wisatat ma jenaqdux. Problema hija li l-fondi nazzjonali tal-Istat membri ġu trasferiti lejn struttura gvernativa fejn kulħadd jiddeċidi flimkien tip ta' teżor għall-EMU u naħseb dan se jkollu bżonn dibattitu fuq il-leġimità demokratika. Jidher li maħnissa nelbu dan l-ostaklu x'imda id-diffiċli nilqgħu realtà realtà għax ir-realtà tirbaħ imma jiena nistenna bil-ħerqa għal dibattitu interessanti fuq dan is-suġġett. Merci, Monsieur le Président. mon tour, je voudrais Grazzi ħafna President, jiena u koll nishtiq nirringrazzja lil Pervanx Beres u il-kollega Berger għax xogħol importanti tagħhom. Bżonn li wieħed jgħid il-żona Ewro probabbilment hija f'periklu iva illum meta waqafna il-munita komuni konna saqsejna jekk kienx bżonn gvernanza ekonomika jew jekk kienx bżonn regola jew regolament ta' koproprjetà li jfissa kriteri li hemm bżonn jiġu rispettati minn dawk l-istati membri illi jixtiequ jużaw din il-munita komuni kien hemm għażla mingħajr eh, gvernanza ekonomika. U s-sadin naraw illi regola miex iktar rispettata veru illi rajna ksur u kważi fil-bidunet tal-2000 memx iktar regolu, memx iktar eh, gvernanza, memx politika ekonomika tal-zona ero xkull stat membru għandu il-politika ekonomika tiegħu. Naseb li dan ir-rapport ta' inizjattiva hemm bżonn ikun għall-Parlament Ewropew opportunità li nitkellmu mal-Ewropej u nibdew pedagoġija fuq dak illi għanna bżon namlu. U għalek nishtiq il-rapporters tana jazlu u jkunu ambizjużi fil-proposti tagħhom u jipproponu l-aħjar għamla possibli biex zona euro tkun zona mill-aħjar li tista' tkun kompatibbli ma' trattati attwali. Hemm dawk li jeżiġu bidla ta' trattati imma naħseb għandna bżonn li konna l-ambizzjoni illi niproponu l-għamla ideali bħala għan biex ek finalment aħna il-wedit ikonnem mbagħad il-fatti għax għedin naraw ħafna ċirkostanzi illi tkellimna fuq il-progress kbir ta' tkabbir u ħalqin tal-impjegi, imma multiplikajna il-fallimenti u d-disappunti li għedin naraw u issa għedin naraw eh, xida ta' dan fil-zida tal-populizmu għax kien hemm dawk li ħarġu proposti sbieħ ħafna imma issa hemm bżonn insibu r-rotta ta' dak li huwa possibbli iktar tard imma hemm politika ta' pedagogija x'wieħed jagħmel u jien ovvjament nafda f'dak li se tagħmlu. Grazzi ħafna Jean għal talba tiegħek lejn l-ambizzjoni issa l-Onorevoli li miss. Grazzi ħafna Nils mhux qiegħed hawnhekk se nitkellem fismu U se nitkellem bil-Franċis anki nil-skiku ma kienx nitkellem bil-Franċis, gur mhux forsi, ma mela l grazzi ħafna tax-xogħol tagħkom eċċellenti, naseb diġa' artwis għalu s-sur Gossi, ir-raġuni reali ta' dan ħidma hija illi għanna rata ta' għat għolja ħafna u ftit kabbir fl-Unjoni Ewropea fil-żona euro, għalek għanna bżon kif għalet eh, pervanx beres morru mill-klim għall-azzjoni mux biex nbidu l-istazzjoniet ma xem il-ħtieġa. Tini punt, insib li nistaw nizviluppaw nozzjoni tal-pubbliku. Għax meta, mod ġenerali, meta entita' politika titwaqqaf e, ikun hemm budget minħabba li jrid ikun hemm xogħlijiet pubbliċi, pereżempju stabeta tal-munita waħda minnhom, Umbat hemm każijiet oħra li nistgħu niddiskutu. Umbat ir-revisjoni ta' trattat infakkar anki jekk hemm konfużjoni totali, imma tagħmel parti għal mel ftehim għal renju Unit ma nafux natura legali ta' dan l-att, l-implementazzjoni forsi se tkawża ħafna problemi kbar, imma vagament hemm il-weda li mbidlu trattati u għalhekk għandna bżonn naraw xed jiġri u naraw xenarji oħrajn imma hemm bżonn iva li mbidlu ir-regoli tal-ħajja komuni tagħna. Bin-naħa tiegħi ninsisti fuq punt li huwa importanti ħafna ċittadini ċarezza tad drittijiet u tar responsabiltajiet. Naħseb illi ma nistawx inkomplu naperaw f'sistema fejn eċna isna b'mod provizorju. Kollox li għamilna kienu provizorju, xsibna li stati membri kollha se jissibu fil-żona euro xem miktub iswed fuq eh, abjad fil-protokoll u xsibna li kulħadd kien se jissiħab dan il-qafas eh, uniku imma l-ftijim ma' Renjuni tal-ewwel darba, l-ewwel darba nirrepeti mill-ħolqien tal-munita komuni ġanna taħseb illi memx iktar eh, moneta waħda tal-zona eh, li għal euro imma għanna qafas uniku għal moneta unika. Jekk ikonna eh, ħafna moniti memx għalfejn ikonna qafas wieħed biss għax l ħaġa ċara ħafna. Jekk ikollna simpatija u wieħed jgħidu hemm forsi dawk li huwa ġewwa ma xi barra, imma naħseb dinja hija ħaġa ma nistgħux niblawha liċ-ċittadini daw kollha l lesti li jerfaw responsabilitajiet kollha igawdu mid-drittijiet kollha ma dawk illi ma jerfaw ir-responsabilità li ma jħallsux eċetera għandhom xejn ma mal-entitajiet ta' deċiżjoni fil-żona euro. U għalhekk ma ħanix ċari fuq il-fatt li għandna bżonn noħolqu affarijiet iktar milli għandna issa naħseb se komplu għaddejjin dan din situazzjoni komplessa li mhijiex aċċessibbli għaċ-ċittadini u tolħoq ħafna problemi reali fuq il-livell demokratiku. Kolek personalment naħseb il-budget tal-zona eru tfisser kol parlament tal-zona eru li tkun hawnhekk fil-parlament mingħajr duplikazzjoni, mingħajr miżati, mingħajr ma neskludu l-kollegi, l-kollegi kollegi kun jistgħu pateċipaw fid-diskussjoni, ma meta niġu għal-vot u nikontrollaw l-istanza eżekutivi fejn iddeċidu fuq fejn se jmorru il-flejes u l-membri tal-zona eru jiddeċidu. U fil-fema tiegħi jekk le aħna se nġibu ġebla fuq saqajna. Grazzi ħafna, President. Thank you. Uh, Grazzi ħafna. Kormaħat ħahirlaħ, uh, I'd like to thank the... Nishtiq nir-ringrazza l-co-rapporters u koll. Naħseb biex nizguraw ruħna li għandhom għanna strument komuni biex nitrattaw l krisiet fil-futur għanna bżon nifokaw fuq ħafna għosma kruċali. Per esempio, l-qat u n-nuqqas ta' tkabbir u kif diġa intqal, Inkomplu billi ntejbu il-komoditajiet u u l-rapporters li konsidraw dan il-punti li ċejjien għandna bżonn ftejjim fuq Golden Investment Rule għax l-investiment ovvjament ġenera eh, stock u beneficja ġenerazzjoni ġenerazzjonijiet tal-futur. U f'dan l-investiment net ikun hemm għal dak li huwa il-pata tkabbir possibilità li finanzaw l-investiment pubbliku mill-ECB permezz tal-EIB kif ukoll banek ta' promozzjoni oħrajn jew b'mod dirett jew b'garanziji għandna bżonn nisplorawhom. Dan jaqbet jitfit mal-politika ta' monitoraġġ illi hija ostakolata mill-austerità u hija impossibbli għall-EIB illi tagħmel li tirrispetta l-mandat tagħha ta' stabilità tal-prezz u għandna bżonn kontribuzzjoni ta' derba mill-istati membri lill-IB u l-banek ta' proporzjoni speċjalment tas settur tal-banek pubbliku biex intejbu l-investiment u jkunu eżentati mill-spat ta' stabilità. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi ħafna lilek. Fabio De Masi jidher li mhux jgħataw, forsi hemm xi ħadd ieħor għal gwe le lissa Ernest Malaga. Iva, grazzi ħafna President. Naħseb illi kif ngħidu għandna dokument li huwa wieħed sħiħ, wieħed tajjeb, sod, illi u koll ġib miegħu ħafna stennijiet bla dubju ta' xejn imma wkoll nitkellmu fuq ċertu riskju illi naqgħu fl-autoreferenza illi nkunu soddisfatti bina nfusna. Il-Parlament messaċ messaġġ wieħed intelligenti għaqli għabbażi ta' defrizzjoni ta' dak li qegħdin namlu ġifir natura u il-kontenut tal-budget għal zona euro, possibilitajiet, l-għanijiet li għanna bżon naslu għalihom, l-opportunitajiet, kollox jgħatem. Imma nasib dak li huwa kruċjali dan ir-rapport hija l-kapaċità tal-impenn reali u sa fejn nitkellmu fuq l-espressjoni parlamentari biex ikonna dan tip ta' approċċ. Għax ovvjament huwa għata kwalità ma huwa ipotetiku fl-istess waqt. Ma ngħidu iva huwa dokument tajjeb imma nistgħu ikonna dialogu politiku mal-Konsillu mal-Kummissjoni biex hekk nkunu nistratifikaw rota li għandna bżonn naqblu. Il-żona euro fl-Unjoni Ewropea huma żewġ kunċetti illi għandhom bżonn jabdu jitfit, jabdu rotot paralleli dejjem jew kważi dejjem u kif eh, da kollu aħna se nikonvertu għom blinji li mbatt jintaqaw. Aħna naqblu iva l-kapacità fiskali, tfisser stabilizzazzjoni, eh, kapacitajiet ta' politika antiċikliċi kif ukoll investiment. Iġifiri l-kapacità ta' distribuzzjoni mill-ġdid u definizzjoni ta' politiki skont il-operi pubbliki pubbliċi, skużani, kif ukoll ta' natura ta' interess pubbliku u għalhekk nistgħu nidefinixxu mod ieħor bħala bidla anke nasbu kif nistgħu mmorru mill-mekkaniżmu ta' trasferiment permanenti li għandna sissa lejn mekkaniżmu ta' eh, bidla korresponsabbli fih dan l-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri, ġifiri dawn huma żewġ kemm trasformazzjoni u l-isment. U għaldaqstant naħseb li nistgħu ikona bħala punta tluq pożizzjoni intellettwali għal dak li għandna fl-istrumenti saħna semestru Ewropew illi jitkellmu kol fuq naqas ta' bilanċ ma' f'direzzjoni wahda għanna bżon ta' strumenti simmetriċi bl-istess konsiderazzjonijiet kif ukoll bl-istess eh, kapaċitajiet ta' sanzjonijiet fil-pajjiżi konċernati. Sekonda jekk jogħġbok nabżon ta' mekanizmi li kunu bħala bażi biex istabbilixxu tasso eh, fond ta' kapaċitajiet tal-investiment din il-politika ta' konverġenza fil-Istati Membri stess tagħna. Grazzi ħafna. Bass ekawt. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you to the rapporteurs. Grazie, President, u grazie li rapporteurs, għaz żewġ dokumenti ta' ħidma illi nemmen illi għet jistaqsu l-mistoqsijiet li jemżon bżonn nistaqsu issa wassal il zmena t tweġibiet pero X'aq nisħaq fuq punti li semmew l-importanza ta' da' diskussjonijiet, specialment illi l-koll nafu illi din il-kamra mux dejjem inni stara tara bħala istruzzjoni kredibbli li xaħarsu lejna bħala istruzzjoni trid iktar Ewropa, iktar flus, eċetera, eċetera. Huwa importanti f'dan ir-rapport illi namluha ċara għalfejn qed nagħmlu dan kollu, għalfejn qed nippruvaw namlu kapacitajiet fiskali bħal dawn li xridu nizguraw li xok simmetriċi jiġu indirizzati. Din il-kwistjoni essenzjali għal fejn qed nagħmlu dan u fejn niddiskutu dan. U naqbel ma' Paul Dang li anka fit-titlu għanna nkunu ċari li maħniex niddiskutu strument għaliex nħobbu namlu dan, imma li dan huwa fil-qalba tal-problemi taż-żona euro u li hemm bżonn ta' aktar strumenti għaliex fil-kriżi preċedenti rajna li ridna noħorġu miżuri ta' emerġenza li kienu kritikati bl-aħrax. Imma dan għax ma kenniġ biżżejjed instrumenti implementati u daqt nippruvaw nikkorreġu hawnhekk. U għalhekk qed nagħmlu da' diskussjonijiet. Fuq il-kontenut u l-mistoqsijiet ta' rapporters huwa importanti illi qed noħol u stabilizzatur semi automatiku ħaġa importanti ħafna ma naqblux mal in ta' kondizjonalità għaliex huwa kruċjali illi l-affarijiet isiru aktar awtomatiċi u mhux inkomplu nagħtu laqta politika li diskussjoni politiċi fuq il-riforma strutturali nistgħu nagħmlu dan dan qed nagħmluh għandna l-patta stabilta u tkabbir, il-qorti tal-auditori għallunna li jantejbu dawn l-istrumenti u koll, jgħan dan, imma hija ma nħaltux l-affarijiet flimkien. Speċjalment fejn jidħlu l-semi stabilizzaturi awtomatiċi. Mm, għaddel il-ħin diġà, però punt wieħed biex nara, President. Punt ieħor importanti fuq il-moral hazard u trasferiment permanenti li importanti u li namlu ċara li meta noħol u strumenta din ix-xorta palma minna fil-bidu ta' zona euro. Kieku għamilna dan il-Ġermanja kienet tipprofitta minn stabilizzatur semi automatiku kien on nifdaw problemi fi Spanja. Għadda stant irridu nagħmlu għaċara l-stabilizzatur bħal dan mhux biss trasferment permanenti minn tramuntana nofsinhar, imma fl-istorja dan seta' għajn pajzi differenti fi żminijiet differenti u dan huwa kruċjali jekk iridu imdawru l-opinjoni pubblika favur miżura bħal din. Marko Zanni Korbok, grazzi. Grazzi li zewċ rapporters għax xogħol tagħhom, xogħol meqjus ħafna f'tejja għal-rapporti. Madonna kollu sfortunatament naħseb li din diskussjoni hija każ fejn niprofaw nsalvaw pazjent li ġamiet iż-żona euro, mbagħad nipprova nispjega għalfejn. fejn huwa proġett illi ekonomikament u politikament mhuwiex sostenibbli u diskussjoni fuq iż-żona euro juri dan kollu anka dak li għandna fid-dokumenti ċertu nuqqas ta' kongruenza li teżisti bej dak illi hemm bżonn sabiex iż-żona euro tkun sostenibbli u taħdem kif suppost u dak li politikament aċċettabbli. Men ara, il-xol ta' Robert Mandel, per eżempju, jaf li sabiex ikollok eh, zona valutarja perfetta li taħdem kif suppost pal miliex iż-żona euro, hemm bżonn ta' ċertu strumenti. U hawnhekk jibdew l-inkongruenzi fid-dokument. Fid-dokument imħejja nitkellmu dwar eh, ovvjament il-ħolqien ta' strument illi ma jsirx strument ta' trasferiment f'direzzjoni waħda jew strumenti permanenti, imma dan u li hemm bżonn sabiex iż-żona euro taħdem kif suppost, strument ta' trasferiment fiskali permanenti bej pajjiżi kredituri b'dawk debituri. Għal-daqstant bla dubju dan huwa punt essenzjali illi norbtu il-budget ta' zona euro ma' riformi strutturali li eh, għal-jom mżon istituzjonalizzaw it-trojka unek għaw kwestjoni ta' kontabilità imma in ġenerali b'dan u l-iktar punt importanti situazzjoni hija sostenibli politikament għalfejn għalli xanka flaqa li fissni ħans li organizzajna unek il-professur Sapir għal li sabiex dan l-istrument jaħdem kif suppost pajjiż bħal Ġermanja jkollu jaċċetta li jpoġġi fuq il-mejda xi 200-300 biljun fis-sena lejn il-periferija taż-żona euro. Nitlob hawnhekk lill kollegi Ġermaniżi kif se jispjegaw lill eletturi tagħhom li sabiex imantnu il-pajjiżi debituri kull sena jridu jonfqu 200 sa 300 biljun euro. Din hija mistoqsija politika rridu nwieġbu. Grazzi Marco Valli, grazzi President. Appart il-kollega tijaj u membru ħor tal-ISIA, e ma smajt il-ħat jitkellem fuq il-problema ta' zona euro ġifiri il-monita wahdanija li ma rnexxinniex tkun il-monita ta' 19 il-pajis se tkun ta' 28 lanqas wasal wasal bissa nuqqas ta' gwaljanza, nuqqas ta' bilanċ nuqqas ta' bilanċu fimna kif il-pajjiżi li ġeneraw wis flus għandhom iħarsu għal pajjiżi li jinsabu f'deficit fil-bilanċ eh, kummerċali. Jekk il-kriterji ta' konverġenza fuq il-żona valutarja ottimali ma eh, għatmu se jaslu għaliex għanna problema, problema politika sabiex immexxu l-qoddim dit tip ta' politika. Budget b'kondizjonalità se twassal għal diżastru ulterjuri għaliex rajna meta timponi regoli kondizjoni tal-min joddu, ċertu pajizi joddu, l-oħrajn le, jinħoloq mekkanizmu fejn bati regoli ma joddu xo ma jġux rispettati. Nistaqsi għal daqstan tal-fejn qed nerġgħu nimponu dat tip ta' sistema, sistema li ma taħdimx. Li għandna nieqes huwa mandat popolari ħadd jajt jgħid hawnhekk illi qed niddeċidu li u għafas ġdid għanna fil-rapport tal-ħames presidenzi u nsibuħu kol f'diversi dokumenti oħrajn, imma li ċittadin qatt ma staqsejni jom xiridu, din hija problema li nafdaw teknokrati pal monti oħrajn u ma nismawx in-nies joħloq problema, joħloq għal eh, kollas ta' zona euro forsi tal-Unjoni Ewropea wkoll. U fir-reviżjoni ta' trattati jekk nitkellmu fuq dan ukoll, naħseb li jkun importanti ħafna illi ninkludu klawzola, ġifiri l-possibilità ta' opt-out għal pajjiż illi b'mod demokratiku permezz ta' referendum jiddeċidi illi irrid joħroġ mill-żona euro sabiex salva l-pajjiż u eh, jimponi programm politiku differenti minn dak l unjoni Ewropea li xrajna programm politiku tal-Unjoni Ewropea jiddettawhom il-lobbies u mhux il-bon sens politiku. U aħna dan li rridu bon sens politiku hemm bżonn illi gvern eled demokratikament jekk irid jibda id direzzjoni jibdila, mhux joqgħod jobdi il-lobbies u eh, ija ta' żona euro. Grazzi. Grazzi. Il-kollega tal-INF medirx li jgħata hawnhekk. Sofi Montel, Garen Farimans, le, għedin unek. hawnhekk. Keġdijaj, l-ewwel kellim huwa Assur Lewandowski. Grazzi. Il-korrapporter set jgħattu dokumenti li għamlu ħafna sens, set nitkellmu fuq stampa realistika ta' situazzjoni xini wara diversi snin ta' diskussjonijiet fejn qed niddiskutu l-kapaċità ta' żon euro. Wa veru li ħafna wara ħafna snin issa għan iktar mistoqsijiet minn tweġibit. Ovvjament, il-loġika li nsabaw l-euro qed tilba' fuq il-loġika komunitarja. Għanna qed insegwu l-approċċ ta' Grupp Monti, u qed noħol u klima tostilita kontra t-tassazzjoni. Iktar kemm naraw li dan qed jirdoppja xogħol tal l-istituzzjonijiet hekk jekk ta' kriżi li jessem, jekk huwa investiment pubbliku l-EFSI, jekk qed nitkellmu fuq ma' convergence dan huwa rwol tal-fondi strutturali, jekk qed nitkellmu fuq it-tisħiħ ta' stabilità makroekonomika jew fuq riformi strutturali jaqisa karrotta illi eh, ġat teżisti inċentiv li ġej jeżisti fil-governanza ekonomika. U li dan u riskju ta' eh, moral hazard. Minn perspettiva ta' pajjiż li mhux fi żona euro, illi obbligat li jidħol fi żona euro, skont it-trattat ta' adeżjoni, diskussjoni jekk qed nitkellmu fuq tassazzjoni ġdida dejjem titkellem kontra u anka għal model federalista tal-Ewropa, frankament. Dil-funzjoni ta' shock absorption automatika hija ħaġa pjuttost federali. Però qed issir ħaġa trenti minn termini ta' pajjiżi li mhumiex fiż-żona euro li qed imbena għaspejjeż ta' budget mibni għal 28 pajjiż. Qegħdin f'Ewropa wara kollox ta' risorsi skarsi. Dak kienet l-evalwazzjoni politika tiegħi. Eh, Grazzi. Dan Thank you very much. Grazie ħafna. Staqt najt li jena nemmen li ma nistawx namlu diskoppjament ta' diskussjoni fuq kapġa fiskali mill-diskussjoni tal-integrazzjoni fiskali fl ju għal daqstant nemmen li daw diskussjonijiet u riformi fil gavranza fl ju u essenzjali dak l-ewel punt u koll nemmen li għamilna ħafna sabiex nħejju un-wittu triq għal kapitla fiskali ġdida tal-EMU, saħħaħna id-disciplina eh, fiskali, għanna dawn regoli kostituzzjonali, għanna u kol assistenza finanzjarja saħħita ħafna, għanna mekanizmi ta' self, f-rezoluzzjoni simili u eh, imxejna l-qoddim naħseb rabta ma' tisħiħ tal-koordinazzjoni budgetarja fejn ovvjament nistaw nimxu aktar l-qoddim kena nikkonsidraw ukoll il fat il-konverġenza llum titlob anqas termini ta' daqs ta' investiment meta mqabbel ma' 15-20 sena ilu illi faħar mill-aħħar wassal għal twaqif tal-fond ta' koeżjoni. Naħseb li nistgħu nimxu aktar il-qoddim illum fuq dan fuq il-finanzjament. Nifhem illi għalen se jkun qed segwi dak li qed ngħid, imma naħseb li kemm morru lil il-budget ġenerali Ewropew u r regoli marbuta ma' dan nkunu qed niksru il-prinċipju ta' un unità budgetarja nkunu naslu għal ftejm tipiħor ta' ftejm u tajjeb għal daqsant lillu minn zommu ma' unità budgetarja. Naħseb ukoll illi għanna nadottaw approċ illi jkun ibbażat fuq inċentivi iktar minn sanzjonijiet jew fatturi oħrajn. Grazzi. Grazzi. Għalella Massur. Merci, Monsieur le President. Grazie ħafna, President, u grazie l-rapporter stana. Naħseb li xogħol tagħna se jkun utli jekk jena illi nkunu realistiċi ma nibqgħux noħolmu u nneħħu kull ambigwità illi hemm madwar dan il-kunċett tal-zon euro ma narax għaliex id-diffikultajiet il-kbar dawk politiċi li aħna qegħdin nintaqgħu minnaħa tal-istati membri biex jinfinanzaw il-politiki tal-Unjoni Ewropea jiebu isom eh, mod maċiku meta nitkellmu fuq il-pajjiżi tal-żona euro. Jekk naħna nixtiequ kapaċità baċitarju fil-żona euro kif qalu rapporter Ulf kellima l-oħra għandna bżonn permessa finanzjamenta politiċi li jkunu speċifiċi għal żona euro u ma eh, joqtux l-istati membri l-oħra. U hekk jiena minix qed nara li fil-fondi strutturali bi kondizzjonalità politika. L-istess mod ma narax kif id-diffikultajiet politiċi li aħna qegħdin intaqgħu uh, eh, magħhom jebu fiż-żona euro fuq il-gvernanza mhux għax senatu titlu Ministru tal-Finanzi għal persuna importanti li jkollu iktar influenza u setat u kif il-rappresentanta eh, olja tal affarijiet barranin tal-Unjoni. Issa fuq ir-risorsi ma nafx kif l-Istati membri illi sistematikament kellhom solidarjetà baċitarja biex nejnu biex jgħinu il-pajjiżi eh, li kienu f'diffikultajiet fil-żona ero se rjaċċettaw risorsi propri biex jiffinanzjaw baċiet komunitarju. Naħseb li karakteristiċi speċifiċi tal zona ero tfisser il għanna bżonn solidarjetà monetarju u finanzarja permezz ta' riforma tal-mekanizmu Ewropew ta' stabilta eh, kif qed jissuġġerixxi eh, Helmut Berger irti hemm l-implementazzjoni tal-fond ta' garanzija tad depositu dawn huma kollha problemi speċifiċi tal-żona euro. Għalbqija il-prioritajt baċitarji tal-Unjoni huma differenti għal kollox, finanzjament fuq l-aspetti kollha tal-kriżi tal-migrazzjoni, il-finanzjament tal-konsekwenzi tal-konferenza ta' Pariġi fuq il-klima, il-finanzjament tal-politika ta' vestiment tal-pjan Juncker u ma nridux nissakrifikaw dawn il-prioritajiet għal benefiċċju ta' ħolma illi ċerti stati membri għandhom eh, biex ġalunna naċċettaw l-austerità budgetarja u l-bqija. Grazzi. Thank you. Grazzi. Alfred Thank you, Mr. Grazie, President. Il-problema b'dan il-test i illi tinsa il-konċetti politiċi, dawk storiċi illi huma parti minn dak li qed niddiskutu. Approċċ teknokratiku jista' jkun interessanti ma f'dan l-istadju għandna bżonn ta' analiżi politika ta' fejn għandha tmur iż-żona euro minn qed jibbenefika minn xiex u fejn għandna problemi strutturali. L-istrateġija hija ċara tgħaddi minn passi żgħar teknokratiċi imbagħad pass wara pass tasal għal sitwazzjoni li trid tiġi konsolidata ma' fil-proċess tispiċa tinsa it-tfassil politiku wara dan kollu. U dan għandu jiġi grazzi għal negozjati bejn il-membri fiż-żona euro. Edin nitkellem dwar federalizmu, federalizmu illi ma jridx eh, eh, jidentifika ruħu hija ħaġa żbaljata. Ħaġa żbaljata nimxu fit-triq federalista mingħajr ma nagħmluha ċara li għandu jkun hemm aċċettazzjoni politika dan kollu, approċċi teknokratiċi ma jistawx iġu leġitimizzati mis-strutturi prezenti li għanna. Il-Parlament Ewropew, per eżempju, mhuwiex l-istituzzjoni li tista' tilleġitimizza d-demokrazija ta' dak li qed nagħmlu u dan huwa ċar mir-riżultati li għandna fir-referendum u elezzjonijiet bħalissa. Il-problema li mhux qed tiġi indirizzata hi l-iżbilanċ Eh, politiku ekonomiku strutturali fl-Ewropa bejn iċ-ċentru ta' Montana nofsinhar u l-Vant. U sakemm dan ma jiġix indirizzat mod politiku, mod politiku ekonomiku, mhux ser naslu, mhux se nipproċedu b'affarijiet li joġbu lin-nies. U frankament naħseb id-dibattitu għandu jiġu nfassar b'dan mod. Iva, ovvjament se jkun hemm problemi pletor eh, ma' dawn għaliex ma podġuġ da tip taffariet fuq l mejda Għandu jkun hekk għaliex strutturalment iż żon euro qed opera bħala unjoni monetarja illi mhijiex ottimali. U l-affarijiet se jkompli morru għall-għar il-qoddim sakemm ma nindirizzawx il-problemi. L-istruttura sabiħa, għanna jkonna l-kapsa fiskali għazun euro imma l-leġitimità politika għal dan u razzjonal politiku għal dan kollu ma għadu. Thank you, Mr. Novakov. Kellimni miss. Grazie ħafna, President. Jena professur minni ma smajt l-euro hija marda, jena madam ma naqbilx, nemmen li l-euro hija pal pinnola li kemm xejn morra, diffiċ li tniżela, imma dan din hija l-unika soluzzjoni possibbli. Smajt kritika li tajt li huwa żbaljat, u ħażin il-pajjiżi aktar onja jitrasferixxu riżorsi lej pajjiżi ifqar fl-Unjoni iva. Korred dan hija politika ta' kważjoni waħda mill-pilastri tal-Unjoni. Jekk ma naqblu fuq dan, għandna niftħu dibattiti wiesa dwar l-eżistenza tal-Unjoni mela. Jiena nemmen illi lebda munita individwali u dan jinkludi l-lira taljana ma tista' tkun saħita biżejjed sabiex nipparagunawha ma' muniti qawwi oħrajn fid-dinja bħal dollar Amerikan, eċetera, eċetera. Iġifieri, nemmen il-ġajjini qiegħed feħdan l-euro, iva ħafna problemi x'insolvu, il-problemi li kellna fil-Greċja, per eżempju, hija bħal karta safra sabiex eh, twissina illi għanna nsolvu il-problemi kollha li għanna brabta ma' din monita. Forsi soluzzjoni hija unjoni bankarja fil-veru sens tal-kelma, imma mhux u peace ġdid ekonomiku jew finanzi jew fiżiku irridu naraw fejn is-sistema mhux taħdem imma m'għandniex nagħlqu u noqtlu l-pazjent għax għandu d-deni għanna ntuħ pillola sabiex l-affarijiet jerġaw lura għan-normal u mux naqdu noqtu l-persuna. Thank you, Esther. Grazzi, kollega De Lange. Grazzi ħafna, President. Ġas semmew diversi punti, ovvjament li jem jutana mux perfetta li donazbu fuq kif insaxħuwa. Jiena mħasba però li sissa trek rekord huwa pjuttost ħażin u ġrant qal jekk inħarsu lejn il-patta stabilta u tkappil, jekk inħarsu lejn u dan ħasmu jsemmih il-wedijiet ta' riformi li maħniex inwet u l-rekomendazzjoni speċifiċi għal pajjiż individwali wis nibża li jekk nibnu xaġa ġdida fuq dal-fallimenti tal-passat nkunu qed nibnu fuq ir-ramel għal daqstant nemmen li sabiex nkunu kredibbli Viza veri stati membri mta nitkellmu dwar it-tisħiħ tal jemju għanna nuru illi del fiduċa il-baħnija u senżommu ma trattati u l-temiet tana stess. Ovvijament l-istati membri huma eh, dawk bl-akbar tort dan kollu, maħna minnħatana, irridu najdu dan bl-aktar moċċar għanna bżon ta' pedamenti sodi il fuqhom nibnu fil-passat aċċettajna l-fatt illi dal-pedamenti qed ibatu minħabba djufijiet strutturali. Jiena naqbel sa ċertu punt forsi sorpriża ma Paul Dang li qal illi hemm bżonn l-ewwel net riforma radikali tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea. Minn hemmhekk nibdew fil-qafas eżistenti għandna nuru li pereżempju għal fondi strutturali li l-fondi kważjoni suppost kienu teħejju l-Istati membri sabiex jitlu fiż-żona euro, dawn jistgħu jagħtu aktar valur miżjud jekk ikunu marbuta iktar mill huma issa mal-politika ekonomika li għandna bżonn fiż-żona euro. U jgħinu jitmaw il-rekomendazzjonijiet individwali għal stati membri. Nifhem eh, sur la massur li għandna nużaw budget għall agenda ekonomika, ma budget għandu jindrizza l-immigrazzjoni, l-agenda ekonomika u għandu jitratta l-sostenibilità wkoll. Fu l parti ekonomika ja naraw kif nistgħu noħolqu parti ekonomika ktar marbuta ma' fondi ma' riformi strutturali li juru li nistgħu immexxu politika b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea u nappoġġaw dak li għandu jkunu il-limiti tal-politika ekonomika tagħna. Jekk nistgħu nagħmlu dan nistaw nibnu aktar. Imma wisq nibza li daw l-idejat li qed nitkellmu dwarhom illum tajbin kemm ma tajminhom minnom minnhom jekk tibni fuq pedamenti dajfa skon ma tkun qed tagħmelu tibni fuq ramel. Grazie ħafna. Kien id-dibattitu eh, ħaj ħafna u interessanti. Nistaw issa nisimaw kommenti mir-rapporters jekk ixtiequ Nimmaġina li iva. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bedanke äh, mich äh, für die Kommentierung. Und natürlich ist die Bandbreite der... Il-ambitu tal-evalwazzjoni politika dawn l-approċċi huwa wiesa ta' skemm huma l-approċċi differenti li nsibu fil-literatura ekonomika xi ħaġa li xtieq nfakkar. Nasib li xuxuħut minnkom li tkellimtu, biss kontu twelittu dak iż-żmien. Jien niftakar illi meta bdejt interessa ruħi fil-politika Ewropea fit-tmim is-sittinijiet bidu ta' sebajnijiet, il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Muniti kienu situazzjoni diffiċli ferm ukoll il-kooperazzjoni kollha ekonomika li kienet inbniet dak iż-żmien kienet taħt id-dida. Kien hemm ir-rapport Werner dak iż-żmien kulħadd kien qed jipprovajda jdaħħal ċertu mod ta' stabbiltà. Lum il-ġurnata n-nies jaħsbu illi ħan qegħdin nipprovedu l-tmiem tal-ewro u d-daw l-affarijiet biss li ħajbidlu l-affarijiet u jtejbu l-affarijiet, imma wissa sir, ġeħna neħxu fil-laġ globali u tiġix minn Malta, tiġix minn Ġermanja, Mussa tkunu tistgħu telbu dawn il-problemi waħedkom tintejn biss kooperazzjoni tajba jiena naqbel ma' Poltajn. Il-titlu huwa importanti ħafna wkoll rridu naħamlu ċara li di mhix kwistjoni ta' strumenti, hija kwistjoni ta' għanijiet, hija kwistjoni ta' stabilità. Bazzi nħassu l-istrumenti li għanna bżon biex nħolqu din istabilità. Umbat, Iva, mbat għandhom raġu rridu ħarsu lejn il-nuqqasijiet tagħna tal-passat iridu naraw li mhux qegħdin nibnu fix-xejn. Aħna rridu nħarsu lejn l-analiżi li turina x'inhu huma l-passi nistgħu nieħdu li mmexxu l qudiem nieħdu s-sinjali nuru li aħna talimna mill-esperjenzi tagħna li qed immexxu l qudiem. Mingħajr ma ninsew illi aħna għandna bżonn f'passi oħrajn proattivi ferm. Hija xi ħaġa li aħna u naħoss li jridu nqisu. U l-kommenti li jisir fuq id-drittijiet u d-dmirijiet irridu kol nifikaw fuqhom jekk irridu nkunu kredibbli. Rridu mur pass iktar lil minn hekk. Kulħadd jaf li naqbel mal-metodu komunitarju u rrid nara illi għanna l-fondi tal-outsourcing illi għanna tkellimna dwaru. Ma rridu naraw li għanna l-approċċ tajjeb meta nitkellmu dwar Fond Monetarju Ewropew. Rridu nħarsu lejn il-rekwiżiti ta' finanzjament. Jek nħares lejn il-kapaċità fiskali speċifikament għal ċertu għanijiet, il-flok ma jkollna budgets paralleli, naħseb it-tin kollu l-istika hawnhekk aħna jina nħoss li dan jista' biss jaħdem jekk inti għandek parlamenti nazzjonali li huma voluti fi taħid ta' deċiżjonijiet għax hemm deċiżjonijiet konstituzzjonali minn rati konstituzzjonali li ma jistgħux jinnalqu għajnejn għalihom. Jekk kwistjoni f'pajjiż Imma rriċ li l-affarijiet ifallu għax maċet natu kasom dawn l-affarijiet kun tkun it-tip ta' kooperazzjoni li jkollna. Għalhekk qed nitkellmu dwar approċċ parlamentarju kif ukoll fuq livell nazzjonali u Ewropew. Għalix xinu r vol tal-Parlamenti Nazjonali għawnek għandhom rwol limitat fil-verita? Musa li dan fat fil-fatt ir-rwol tagħna pala rappresentant direttament elett ta' ċittadini Ewropej fuq kif nistaw li konna żvilupp sostenibbli li ma jkunx f'kompetizzjoni ma' parlamenti nazzjonali imma li nagħmlu il-kooperazzjoni sana aktar professjonali. Eħseb li hemm approċċi oħrajn illi jekk aħna musser ser nallinjawhom fuq livell nazzjonali u nqisu l-responsabiltajiet kollha tagħna f'dan fir-rigward. dak il kontribuzzjonijiet il-kodeċiżjoni. U ser nexxinna. Is-Senjor Gubner qalet illi tinħarsu l-inċentivi u mhux sanzjonijiet jiena dejjem naqbel ma' inċentivi. Jiena naqbel ma' persuni illi jieħdu ċert responsabilta' għaliex inti t-tizzit tkun responsabbli jekk ħad tkun solidari, iżda inti għandek bżonn ċertu sezzjonijiet minħabba inkella e kollok ir-riski. Nja kustjoni ta' pajjiżi wkoll ehm, illi jippermet illi jeħtiġuna li konna bilanċ tajjeb. Għaxi kellha mista taħdem. Huwa ċar illi il-pilastri illi għanna fil-rapport tal-Pres ħames Presidenzi għandhom istess pis fil-proċess Ma mdaqet il-Komissjoni u kol trid tara illi mhux qed tieħu l-ħames pass qabel it-tieni għaliex dan jista' jwassal għal stati membri illi jiddejqu Ġifiri minn flok noqodu nitlu l-om flar għannis nurtawom. Irridu nużaw dan l-approċ li xinkella ħal xortanna ħajkun iktar diffiċli. Grazzi per Vanx Perez. Grazzi. Jina u koll. Inixtiq inqis dak kollu li intqal billi niġborhom ħames prinċipji. L-ewwel neċ il-messaġġ ewlieni li dan ir-rapport irid tiġib miegħu. Jinaħseb il-President Ġarturi li qal li jridu nindirizzaw l-element Ewropew ovvju. Il-messaġġ tagħna jrid ikun indirizzat mod ċar kunsill Biex nafu l-inizjattivi kollha jagħmlu referenza akademiku akkumulat u l-kustjali rajna l-lum. Jeħtieġ illi għana illi konna zona budgetarja li minnar ma perikolaw il-prinċipju ta' speċifiċità ta' zona euro, ħaġa li nabbel iżda. Xorta għedin situazzjoni fejt nejdu ula li xanna bżonnu dan u dak kollu li qed isir bil-blueprint il-fames prezidenti zoma xoltana kollu tjajt li aħna dan għana biex aħna niksbu il-Unjoni Ekonomika Monetarja u li l-Stati membri jridu jibatu sinjal mhux bissa kapji ta' Statu Gvern, iżda l-Ministri ta' Finanzi. Issa rridu naraw jekk għandaħlux risku morali, riski morali u kif dan jista' jseħħ. Ma ninjarax il ċertu aspetti qed nipproponu u għar hija parti mit-trattat, imma hemm rapporti ieħor il parlament Ewropew. Għax il rapport Brock Bresso u il-rapport eh, Verhofstadt. Imma aħna nabżon li din is-sistema ekonomika u monetarja taħdem mod ottimu. Ġifiri, jekk illi inti ma tkunx situazzjoni fej għandek l-iktar l-ikbar divergenzi u l-ikbar għad. Kif qed jgħid Alfred Sant aħna rridu li kollox tip ta' federalizmu u noħorġu mill-metodu tal-passi żgħar dan eh, Basekut u illi għall istet ta' ditt minħabba lil li memx il-, il strumenti neċessarji li qed jipprova jimplementa kollega tagħna ma nisamaw li nistgħu nasaw ċertu kjerifiki. U li wassanna li dak li jkun e, illi aħna inxamru e, kmim u namlu dak li hemm bżonn dan il-żona euro, dak li hemm bżonn jisir fuq iż-żona euro. fuq il-kustjoni ta' riskju morali. Ma jistax ikun argument fejn ma nagħmlu xejn. Ximdaqqiet nkun l-impressjoni illi ngħidu li li namlu vito lil kulħadd. Nasu vito lil kulħadd. Ma mhix jkun inkas fil-verità. Budget ta' zon euro għalfej. Hemm bżonn euro pubblika hawnhekk naqbel ma la massur u oħrajn. Meta inti tasserva il-mod kif ħadmet iż-żona euro, hemm fenomeni ekonomiċi speċifiċi għal din iż-żona li aħna rajna. Illi jaslu għal tnaqis tal-automatic stabilizer illi mira lejn id-diverġenza ekonomika u li għandu xejra li jmur lejn investiment baxx wisq. Meta qabel ma vestiment fuq il-pieta l-Unjoni. U dawn huma speċifiċi żona euro u aħna rridu nittrattaw hemmhekk. Hemmhekk għandna problema però. U jiena naħseb għandna bżonn iktar dibattitu. Il-assi tal-Unjoni Ewropea ma jdawx isiru għan oġġetti tal vestiment per eżempju, il-rabta ferroviarja bejn Lisbona u per esempio, Pariġi u Berlin hija xi ħaġa speċifika ta' żona euro lejna ma naħsibx hu l-każ. Nasib li hemm distinzjoni bejn ir-regoli ta' funzjonament u l-funzjonament ta' żona euro ta' dak li tipproduċi fuq livell makroekonomiku u l-identifikazzjoni tal-beni speċifiċi f'termini ta' investiment. Iktar ma fuq l-aħħar punt, il-kwistjoni tal-budget. Naħseb illi il-pozizjoni tal-Parlament illi li jemess biex jaħdem sewi li tejjem jissegwi il-metodu eh, komunitarju imma ma nistawx naħlu fuq zona euro li jom waħħal f'affas plurianwali finanzjarju għaxi ikun hemm ma jistax ikun għandu xokk asimetriku u għem ċertu sfumaturi illi aħna rridu niflu sew. Aħar punt issa naqbel bisieħ ma' Reimer Burger fuq il kussjoni ta' involviment tal-Parlamenti Nazzjonali u għabud fejn aħna rridu nkunu stretti ħafna u naqdu sebajnejn fuq għalja. Grazzi. Naħseb kienet diskussjoni ferm importanti fejn rajtu kol xi progress fil-fema tiegħi u kol ovvijament differenzi ma kien hemm ukoll element importanti fuq il-konverġenza li nitkellmu fuq il-funzjonijiet u l-għanijiet mhux fuq istrumenti li inti qed identifika funzjonijiet speċifiċi li huma marbuti eh, ma la fatt li aħna naqsmu monita u smajna lista eh, smajna fuq il-funzjonijiet iktar wiesa, fuq strument għal zona euro, imma kif nurka tal-Unjoni Bankarja tista' tkun miftuħa għal parteċipazzjoni ħana membri ta' zona euro u fl-istess titkellmu fuq strument speċifiku ma' wieħed illi <coughs> qed nitkellmu fuq il-qafas budġetarju qafas e-, Ewropew u kif nistaw forsi nistaw naqdu dawn it-nejn ċertu diskussjonijiet jistaw waslu għal kif nista' jkollna unjoni fuq ħafna livelli fil-qafas komuni legali tagħna u importanti. U ovvjament imbagħad hemm iktar diskussjoni wiesa fuq is-sanzjonijiet Pala anċentiv u li għandna nifukaw iktar fuq governanza fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li kienu konverġenza pjuttost wiesa fil-verità, naħseb li issa qegħdin fis-sitwazzjoni fejn nistgħu nibdew nitlu iktar mod iktar konkret fil-kussjonijiet iktar konkreti illi rapporters qed jidentifikaw bħala xi ħaġa kruċjali. Jeħtieġ ċertu tweġibiet ġan? Jina nxin ingrazzjak ta' dan il-diskussjoni, diskussjoni ta' sew rikkafe. Forsi nistaw n-disipaw ċertu ftejm ħażin illi għanna unnek. Dak waċar huwa dawk li membri ta' zona euro meta jitaqgħu ma' diffikultà u jridu e, inneħu ċertu dejn mumiex 28 pajjiż illi ħaj jiparċipaw fil-mekanizmu ta' stabilta u membri ta' zona euro u għalek l-importanza li il-parlamenti nazjonali u koll ikunu involuti jenataw il-kreditu jew meħtieġ il-mekanizmu Ewropew ta' stabilta jista' jkun l-ewwel pass ta' qabel uh, li tħaddem mbagħad il-mekanizmu Ewropew għaliex imbagħad dan jineutralizza il-dejn eċessiv ta' xi stati membri. U l-approċċ tagħna promettenti fuq il-budget, it-titru li ta' nata naħseb li kien diffiċli il-fatt li ntuħ titlu, imma naħseb titlu li għandna nistgħu noħorġu bih fit-twawl tal-konklużjonijiet u riżultati ta' diskussjonijiet tagħna. Tajjeb wis issa nistgħu nagħlqu dan il- Komitat Budget Ikon u naddu għal sessjoni ordinarja tal-ikon. Minuta waħda ta' sospensjoni biex ehm, inni nies jieħdu posta.